Bonjour. Signori Lodwa Tajba. Jekk joġobkom nitlobkom issibu poskom. Joġobkom podġu il-karta tal-vot ta'kom fejn suppost ikunu. Infakkarkom li eh, kif temna il-biraħ fil-fat. Kif konnadna l-biraħ? Il-diskussjoni fuq l-infrastruttura tal-enerġija ġiet eh, posposta u għalek tal-ħodu se nibdew bla bozz eh, ta' rapport tal-Parlament u l-Kunsill dwar il-kondizjonijiet u rekwiziti tas saħħa għal moviment mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi. Nati il-kelma l sinjura De Debran. Grazie ħafna. Ma nixtieqx nieħu wisfittur fl-interventi għaj. Xtaqt nirringrazzja l-Shadow Rapporters u li daw kollha illi ħadmu maħna. Kenna diskussjonijiet li ħalaw il-frott fuq dan il-rapport. Grazzi u koll il-Komissjoni għalix enuna sabiex jirrispondu l-mistoqsijiet tagħna u kellna wkoll risposti fuq id-deroga kif din taħdem. U għalhekk kienet relazzjoni tajba ħafna għal dak li xaqsam xogħol f'termini ta' emendi 456 Jiena xtaqt nirrimarka lil membri illi dawn l-emendi huma f'kontradizzjoni diretta ma' rakkomandazzjonijiet ta' rapport tiegħi għaliex fil-fatt jinnullifikaw ir-rapport tiegħi għalla daqstant qed nistaqsi l membri sabiex mhux biss jivvotaw kontra l-emendi imma ngħidulhom ukoll jekk jivvotaw erba' ħamsa u sitta jekk jgħaddu jiena nivvota kontra r-rapport u nitlob illi il-kollegi jagħmlu l-istess. Je vous remercie. Grazzi tal-li ċarajtinna dawn il-punti u issa jekk joġobkom nivvotaw fuq dan it-test Issa nivvotaw fuq l-emenda numru 1. Għaw xaħat jishtiq jintervjeni, skużawni. Signora Sulje? Signora Sulje. Grazzi, Signora President. Jina, rritnajt li aħna ħdimna tajab ħafna ma' Signora Debran kif għalet il-Signor Debran, eh, tlet eh, mendi ġeprezentati mis Sur Franco, mendi jirreferu għall-skadenzi, anzi eh, estensjoni sal 30 ta' ġunju 2010 u issa qed nitolbu estensjoni oħra għaliex aħna rridu illi jkun hemm armonizzazzjoni u ma jkonniex periodi transitorji addizzjonali. Għallek jiena nappoġġa l-emendi ta' Sur Franco, nistiden il-kollegi li għamlu l-istess, illi e, jiprofdu għal iktar armonizzazzjoni fil-movimenti mux kummerċali tal-annimali domestiċi. Sur xlita. Thought we were not going to have a debate. Ma maġnaċ ħajkonna debattitu ma dan kollu. Permetu li nispiega li għajkonna dal-mart fil-pajzi tagħna u titħol fil-fawna tagħna tkisser l-ekosistema tagħna. Ikkomparew perikolu ħafna l-annimali li jiexu fil-beraħ f'pajjiżna fejn introduċu appuntu dan eh, l-affarijiet aljeni għalhekk hemm bżonn inkomplu l-proċess għaliex jekk li jkollna eh, mart li jolqot l-ekosistemi tagħna fil-ġejjini. Aw xaħat xaħatjor jishtiq jitkellem għalla voli marriċ li nibdew dibattitu għawnek. Mela, nistaw nivvotaw, tajjeb wis. Niproponilkom li issa nivvotaw fuq l-ewel emenda l-artiklu 1.2. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. Artiklu 1.3 emenda 2 dawk favur? kontra, astensjonijiet, għaddit ukoll. Naddu għall-emenda erba. L-emenda li għadna kif tkellimna dwarha dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. L-emenda ħamsa artiklu 1.5, emenda 5 dawk favur, kontra. Astensjonijiet, maddiċ. Naddu għal l-emenda 3, emenda 3, dawk favur, kontra, mela għaddit, L-emenda 6, artiklu 1.7 dawk favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. U issa se nivvotaw fuq it-test kollu kemmu, fuq il-rapport issa kif ġie emendat dawk favur, vot elettroniku tajt il-presidenta. Il-magni edin jaħdmu? Mandkomx il-karta tal-vot ma'kom. Nieħdu nota ta' dawk li m'għandhomx il-karta tal-vot magħhom tajt il-President. Kulħadd vota mod elettroniku jiena ma nistax nivvota b'mod elettroniku ma jiena rrid nivvota favur. Kulħadd tivvota tistaqsi l-President, votazzjoni magħluqa. Votaw 34 persuna, 33 favur, wieħed kontra. As astensjoni waħda. Nivvotaw issa fuq il-regolament innifsu, dak favur. Votazzjoni elettronika, dak favur. Kontra. Votazzjoni maluqa. Dan il-rapport ġi adottat, grazzi ħafna. Dawk li ma kellhomx il-karta tal-vota kjoġobom jollu jdejhom. Ħadna nota ta' dan. Grazzi ħafna, grazzi l-Sinjura Rapporter għal dan ix-xogħol li inti għamilt u għal-kwalità tar-rapport tiegħek. U issa naddu għal punt li miss dwar il- dwar CITES, il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta' Speċijiet ta' Flora u Fauna Selvaġġi f'periklu ta' estinzjoni. Niftħu diskussjoni dwar il-ħames konferenza tal-partijiet tas sajtis li palma tafu se sir f'Doha f'Katar f'Marzu u li jemmek irrid jiġi deċiż deċiżi għatta mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet. Palma tafu hemm żewġ annessi għal sajtis fejn il-kummerċ ikun Eh, projbi tal-kollox u għannessi juħor fejn il-kummerċ ikun ikkontrollat. Per eżempju, it-ton, l-orsijiet, u il-klip il-bahar. Niftu diskussjoni fuq dan is-suġġett. Sur Langendorf qiegħed hawnhekk? Għal dawk li jixtiequ jintervjenu, issa id-diskussjoni hija miftuħa. Nibdew bis-Sinjura Ayuso. Ayuso, vous avez la parole. Signora Ayuso, għandek il-mikrofonu. Grazie, Signora Presidenta. Grazie ħafna, Signora President. Jena esperta fuq sajt minni, xemma Sinjora Franka li koordinatur eh, fil-komitat dwar is-sajt, talbitni li fuq da rezoluzzjoni najtek. L-ewwel punt jirreferi għal eh, ton tal-pinna blu dan għandu x'jaqsam ma' premessa wieħed paragrafu erba' tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni u tajt li meta tikkonsidra l-Kumitat Xjentifiku tal-Kumitat Internazzjonali għall Preservazzjoni tal-Ton tal-Atlantiku ikkonsidra fil-qatija u f'Ottubru 2009 illi il-breeding stock prezenti hija ta' 15% anqas minn dak li suppost u konferma wkoll li ton tal-pinna blu jilqa fil-fatt l-obligi sabiex ikun inkluż f'appendiċi wieħed ta' sajtis fil-laqa tal-Kumitat Ċentifiku f'Madrid fil-22 ta' ottubru e, ġi miftijem il li tonta Pinablu jobdi l-obbligazzjonijiet ta' sajti sabiex jiġi inkluż f'appendiċi wieħed ta' punt wieħed punt erba' jkorreġix il-Kummissjoni u l-Stati membri sabiex inkludu il tonta pinablu Pinablu f'appendiċi wieħed ta' sajti. Skont, il-miri tal-proposti. Din hija ħaġa żbaljata l-NGOs interpretaw dan il-punt mod ieħor għalhekk ekġi korret minn fuq is-sit elettroniku rapport minn din laqa joħroġ ċar li tnejn mit-tlet kriterji mhumiex se tiġu abduti fuq it-tlet kriterju kollox jiddependi fuq il-qabdiet li jkunu permessi għal daqsan dal-kuntest irridu nżidu l-rapport annwali tal-ICARD il-Komitat Internazzjonali Konservazzjoni tal-Tonna Atlantiku u l-Unjoni Ewropea hija parti kontrattwali u l-flaqa fi Brażil ġi eh, intqal li l abda permessa għal tonta pinablu ħajkun ta' 350.000 tunnellata. Naqis ta' 40% mit-tek preżenti wkoll ħajkun hemm tnaqqis ta' 50% sena 2011. Rridu niftakru li għas-sena 2010 kien hemm tnaqqis ta' 25% u għal-flotta l-istaġun tas sajt se jaqsar għal-xar. Mistax ta' jasam mistax 15 ta' Ġunju finalment rridu nisqu illi il-Komitat ICAT rikmanda tek għas-sena d-dieħla tanqas minn 15,000 tunnellata. Minħabba li rakkomandazzjoni adottata ta' 13,000 tunnellata ġi aġġustat perfettament skont l-evidenza xjentifika għalhekk għandna nneħħu premessa numru wieħed u paragrafu erba. Issa dak għandu x'jaqsam il-klip il-baħar li għamilna referenza li għom fitra je. Najdlu li għal porbigiz u spajni dogfish u ma suċetibli għal sfruttament fis-sajt u eh, idumu ħafna biex jirġaw eh, jirriproduċu minħabba kapacitajiet produttivi baxxi u minħabba anka long generation time u kwistjoniet oħrajn dan u li jintqal f'premessa je. Imbagħad wara dan punti 5, 6 u 7 nħarsu lejn il-proposta sabiex ninkludu l-klip il-bahar, ġifir il-Porbigal, Spiny Dogfish, skwallu circumfis nisibu għan f'appendiċi t-nejn, ċes għet minn l-Izvezja fissem l-Stati membri. Tinkoraġiċi Stati membri kommissjoni sabiex jappoġġaw dil proposta Punt sitta inkoraġġix l kommissjoni Stati Membri sabiex jappoġġaw il-lista tal-ħames speċi ta' klip il-baħar. Iġifiri, Scalloped Hammerhead, Sfin Levini, Great Hammerhead, Sfina Makamar, Smooth Hammerhead, Sandbark Shark, Karkarinus Dasky Shark, Karskarus Obscurus. Appanġi disawasċa u kol proposta ta' Stati Uniti. Punt seba' inkoraġiċi stati membri sabiex jappoġġaw il-lista tal-klip il-bahar Karkarus Karkarus Plum Mokaren li kienet proposta tal-Istati Uniti staqt nisbet l-attenzjoni għal fatt illi ħaġa kurjuża l-unika kelb il-baħar illi sajtija u ġib projbit minn lajket u għallaw l-opju superfiljosu so dan mhuwiex inkluż din il-proposta jew proposti oħrajn. U dan u għet mill lispet speċi li l-iktar jinsabu fissat prekarju. U l por Beagle l-amna nasus dan asmaġi regolat f-sajtis għalissa. Finalment, di rezoluzzjoni għanda tistenna għal deċiżjoni ħarija dwar l-ispeċi kollha maqbuda minn flotot ta' sajt. Issa rridu nistennew għal rapport xjentifiku illi qed jiġi preparat mill-esperti kull sena sabiex sajtis tiddeċidi poġġiex speċi marini fl-appendiċi jew le. Dan se jisir dalba, smissa bas l 10 ta' Deċembru l ġemad diħla ġifiri. U dan qed ngħidu fisem il koordinatu grazzi. Madame Ayuso, je vous remercie. Grazie, signora Ayuso. Chris de issa. Said. Grazie ħafna, ma naqbel ma dak kollu l-intqal. Għawnek għanna rezoluzzjoni Fu miri strateġiċi tal-Unjoni Ewropea fil-konferenza sajtis. Aħna konċi li parlamentari għandhom eh, impatt minimu fil-proċess. U l-konvenzjoni tfisser li stati membri huma rappreżentati individwalment għal kemm koordinazzjoni bejnietom. L-Unjoni Ewropea per se m'għandix l-ebda preżenza kollettiva formali f'sajtis li nixtieq nisma' Sinjor President huma kummenti mill kummissjoni u rappresentanti tal konsil dwar il-miri strategiċi tal-Unjoni Ewropea sabiex magħhom ikun nistgħu niddiskutu l-prioritajiet u nitolbuhom sabiex jirriflettu fuq it tħassib tagħna. Jekk għandu rappreżentanti mill-Kommissjoni mela l-lura, forsi l-input dan l-istadju ikun ta', ta utilita kbira. Je, je m'étais posé moi-même cette question. Anki jiena xtaqt nagħmel din l-istess mistaqsija, pero mawx il-rappresentant tal-Kommissjoni għax taqt li kun jista' jitkellem fil-bidu ta' din id-diskussjoni. U għalhekk issa mhux possibbli illi uh, naqtalek xewtek illi jissobija ħafna. Naddi l-mikrofonu l-Sur Gerbrandi. Um, Grazie ħafna, Signora President. Staqt nesprimi l-appoċ tiegħi għal din ir-riżoluzzjoni u nittama li nistgħu naddottaw kemm jista' naddottaw kemm jista' jkun malajr dwar il-żmien allokat għandhom mistoqsija. Oriġinarjament 22 ta' Deċembru kienet skadenza għal kif il-Konsil titratta sajtis, pero dit neħit mill-aġenda u għalhekk mhux se tiġi trattata taħt il-Presidenza Svediża. Pero għalhekk se tiġi trattata taħt il-Presidenza Spanjola. Taqtu kol nistaqsi lis-segretarjat tal-kumitat sabiex jiżgura illi id-dibattitu fil-plenarja għabbaġi ta' mistoqsija orali issir qabel il-Konsil jieħu deċiżjoni tiegħu fiħdan il-Konsil tal-Ambjent. Tkun ħasra jekk nispiċċaw naqtaw lura meta paragonati mal kunsil fuq dal-punt. Xtaqt kol nisħaq fuq il-tonta eh, binna bluta tramontana, tramuntana, ħadgos li naraħ imsemmi esplicitament hawnhekk. Aħna rnexxina nikkonvinċu l-Kummissjoni f'Settembru il dan it tib ta' ton ikun inkluż fan-nies wieħed ta' sajtis. Madana kollu, il-panel ta' esperti tal-Kunsil ivvota kontra, sfortunatament, anki jekk il-President Sarkozy jemmen li għanna nifqu is-sajt għal dan it ta' ton. Il-rappresentat ta' Franza fil-panel tal-esperti fil li vota kontra l-inklużjoni ta' ton ta' blu fan wieħed. Għal daqstant, xtaqt insejja speċjalment l kollegi mill pajjiż mediterrani mhux biss biex jappoġġaw din ir-riżoluzzjoni ma jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jippruvaw influenzaw l-kollegi tagħhom fil-parlamenti nazzjonali sabiex jiżguraw li dan it ton ma jispiċċa ikun vittma tal-era tagħna u jispiċċa isofri minn estinzjoni minħabba azzjonijiet umani. Finalment, għalfejn huwa importanti li nkloduh fan-nies numru wieħed. Mela, Beswit il-kwota li hija olja żejjed eh, il-sajt illegali hija problema reali u nistgħu nitrattaw din il-problema jekk eh, inżommu kontrolli fuq il kommerċu dan għandu jsir biss permezz ta' annes wieħed ta' sajtis. Grazzi. Grazzi għal dak l-intervent. Xebrandi għan nishtiq najdlek li se nivvotaw fil-fat lejn tmim ta' jannar u fil-plenarja un-bat fi frar u l-emendi irridina taw sa' 8 ta' Diċembru. Sur Xlita? Ja, tack. Eh, jag vill ok. Grazie ħafna. Jena u kol naħseb li f'termini ġenerali din hija riżoluzzjoni pożittiva saqt nappoġġa il-punt li il tonta pina blu jkun inkluż ta' tan numru wieħed għaliex jinsab taħt riskju serju. Ħaġa ridikola din tinja xi ħaġa fejn is-sitwazzjoni hija tant prekarja li l-kummerċantu hija fissa sabiex forsi f-15 u 20 sena oħra jkunna bizzej sabiex nistadu. Jekk ma nagħmlux dan illum, ma se jkun hemm aktar eh, ton ta' dan it-tip fl-ipra tagħna. Xtaqt ukoll insemmi il-hyphen shark Kaxarinus Lumbejus, għal dan qed nirreferi, skużawni l-latin tiegħi ma tantx huwa tajjeb jgħid il-kellim. Dan ukoll huwa inkluż hemmhekk. Għaliex il-metodu ta' kaċċa applikati huma bażikament ibbażati fuq il-fatt li f'pajjiżi Azjatiċi jazbu l pinna għandha poteri maġiċi li kollha effetti fuq il- il-ġisem b'mod pożittiv għalhekk jaqbdu il-pinna tal kelp il-bahar ħallu imut fil-bahar. Għalek għal-kem il-riski mu biex minn, imminenti naħseb li għanna ninkludu ukoll fil-lista. Impunti għal fej naħseb illi għaniqez mm, f'din il-lista il-rabtit Ewropej un-batem manka dawk iberiċi. Għan skonti skużawni il-links iberiċi u anka l-bobcat links. L-Istati Uniti tixtieq tneħħi dawn mill-lista tnej ta' CITES għaliex m'hemmx riskju fuq dawn l-ispeċi, però ma tistax toħroq differenzjazzjoni bej l-Inks Amerikani u dawk Ewropej. Għalhekk rridu niżguraw illi l-Unjoni Ewropea tiżgura illi l-American Links ma tiġix mneħija minn din il-lista għaliex tista' twassal għal kummerċ fil-links Ewropej. Għaliex inti ovvjament ma tistax tgħid differenza. L-Amerikani qed seħejju proġett sabiex ikkun hemm distinzjoni bejn iż-żewġ speċi ma sakemm dan ma jsirx idu niżguraw li aħna wkoll nistabilixxu proġett kontra l erda ta' din ispeċi. Je vous remercie. Grazzi ħafna. Issa għanna il-pjaċir illi nil-għaw fostna rappresentant tal-Kommissjoni jittispjaċini illi qed naqbdek fuq siq waħda jekk nista' ngħidlek. Ma qatt ta' kollegi xtaqu li jisimaw l-istrateġija tagħkom fuq dan il-punt. Forsi tista' tgħidilna kelmtejn aħna nkunu grati. Yes, um, good morning. Iva l-odwa l-kulħat. Il-kom, intom il-kol tafu li tħejjiet għal kop 15. Minnaħat l komissjoni jisseħħu f'bosta passi l-ewwel pass Dinja xi ħaġa li aħna minnija kmini din is-sena f'Settembru fil-proposti tagħna jiġifieri l-komunità nifisa ser tfassal Il-proposti għal-kop dan jinkludi wkoll proposti mħejjija minn naħa ta' partijiet oħra. Bħalissa ninsabu fil-proċess biex natu definizzjoni l-pożizzjoni li l-Unjoni ser kolla fir-rigward tal-proposti illi ġew motija mill-oħrajn. Dan huwa proċess klassiku fejn il-Kommissjoni ser tfassal proposta l kunsill taħ dak li nafuh bħala 302. Il-Kummissjoni bħalissa tinsab fil-proċess biex tħejja il-proposta taħal il-Kunsill, proposta li ser tħares lejn il-proposti kollha differenti motija minnaħa tal-partijiet l-oħra. U bekk ser tkun tista' tieħu pożizzjoni fuqhom kollha jew kważi kollha. Dan jinkludi il-kustjonijiet politiċi sensittivi bħal tuna tal-pinna blu, il-polar bear, l-infanti, etc. F'dan l-istadju bħalissa għadna għadin niddiskutu x'tip ta' proposta ser kolla l-Kummissjoni. U bħalissa dak li nista' ngħidilkom huwa li din ir-riżoluzzjoni waslet fi żmien f'waqtu għaliex ser tippermettilna biex aħna nkun nistgħu nieħdu in konsiderazzjoni sa fejn hu possibbli dak li jħoss il-Parlament dwar dawn il-kwistjonijiet li aħna rridu nħarsu lihom. Meta toħroġ proposta tal-Kummissjoni, Aħna nittamaw li din tkun sal-aħħar ta' Diċembru jew inkella sal-bidu ta' Jannar aħna nibdew diskussjonijiet formali fil-Kunsill. Dan nagħmluh taħt il-Presidenza Spanjola. Mbagħad aħna nadottaw pożizzjoni Ewropea U dan namluħ sa marzu 2010, kif kienet joqrob il-kop. Aħna għadna niddiskutu fil-komissjoni, xtib ta' proposta ser toħroġ bija l-komissjoni dwar il-punti l-iktar sensitivi, bad dan niddiskutuh ma l-istati membri. Kif tistaw temma nimmaġinaw dawn id-diskussjonijiet mhux dejjem huma faċli. Jinkludu t-ton tal-pinna blu jurdu l-orsijiet polari l-infanti u bosta kwistjonijiet oħrajn. Għalek, f'dan l-istadju, da kollu l-nista nejdilkom dwar it-ħejjiet tagħna. Mem lebda pożizzjoni eh, waħda tal-Kummissjoni bħalissa xa iridu naħdmu mal-Istati Membri kolli ngħid grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sir Chris Davis tixtieq terġa' tintervjeni. Uh, grazzi. Signora President, l-ewwel ħaġa, forsi jista' jgħidilna dwar għall-rappreżentant tal-Kummissjoni kif se tippreżenta il-każ tagħha l-Unjoni Ewropea ġewwa CITES u kif se tipprova tadotta pożizzjoni sigura u x'jiġri jekk aħna ma jkollniex pożizzjoni maquda. Jekk aħna ma nkunux nistgħu naħluq ftehim, jiena smajt li nistgħu forsi nastienu b'mod kollettiv. Kif ser tiġi preżentata l-pożizzjoni tal-Unjoni f'konferenza ta' dan it-tip? meta aħna manna l-ebda persona ta' legali hawnhekk. Umbat, jekk forsi tista' titkellem dwar il-kwistjonijiet li ġew imqajma f'din il-riżoluzzjoni, l-ewwel ħaġa l-kwistjonijiet politiċi fil-Kunsill, l-aktar dwar il-kwistjoni tat-ton tal pinna blu l-kol konna tinsegu d-dibattitu. Ejjew ma noqdux indur mal-lewża hawnhekk nafu li hawn għasmiet eh, hawnhekk u minoranza li edha tiblokka l-affarijiet mexxija minn Spanja u postijiet oħra. U xinejdu dwar il-kummerċ tal-ivorju? Eh, xiex se nagħmlu dwar il-beħ tal-ivorju? Grazzi. Il-Kommissjoni? Yes, thank you, uh, Mrs. Chair. Iva, grazie, Signor President dwar il-proċeduri u l-mod kif l-Unjoni taġġixxi. Iwa huwa minnu li l-Komunità Ewropea mhijiex membru ta' CITES. CITES hija waħda mill-konvenzjonijiet antiki li ma permettiċ li jkun hemm integrazzjoni reġjonali u ekonomika tal-Unjoni biex l-Unjoni ssir eh, parti minnha. L-Unjoni għandha status ta' osservatriċi Iżda l-Unjoni Ewropea xorta titkellem bleħen wieħed. Anke jekk l-Unjoni mhix membru, il-Presidenza f'każijiet bħal dawn tirrepreżenta lill-Unjoni fl-interess tal-komunità u l-Istati membri. Din hija proċedura klassika li tagħmel il-Kummissjoni tfassal proposta lill kunsill Tisħa dwar dak li aħna naħsbu li l-pożizzjoni tal-komunità titkun. U din mbagħad tiġi adottata mill-Kunsill permezz ta' mandat ta' negozjar, għalkemm bħalissa ma tinsabx hemmhekk, u mbagħad din il-pożizzjoni tiġi adottata mill-komunità fil-kopp. U hawnhekk li l-presidenza fl-iktar każijiet u l-għenni titkellem fisem il-komunità. għamen ċerti kwistjonijiet mu mux se jiġu solvuti permess ta' din id-deċiżjoni tal-Kunsill. Xi deċiżjoni toħra jridu jittieħdu b'mod addizzjonali, iżda dwar bosta kwistjonijiet aħna ser niżguraw li jkun hemm xi mod joħor pożizzjoni waħda komunitarja. Dan jista' jinvolvi xi astensjonijiet. Ma nistax nagħtikom eżempju ċar issa dan jista' jiġri, iżda l-ewwel se naraw se jiġi fil-kunsill. Jekk dwar ton tal-pinna blu ser ikun hemm xi maġġoranza jew minoranza li qiegħda tibblokka. E, iwa din hija mistoqsija miftuħa f'dan l-istadju. Jien ma nistax imbassar ser ikunu e, riżultati ta' dawn id-diskussjonijiet. Diskussjonijiet fil-Kummissjoni tridu tifmuna hawnhekk aħna ma sawx imbasru jista joħroġ minn dawn id-diskussjonijiet. Iżda jien nista' ngħid xi ħaġa dwar l-elementi li eh, jinsabu fil-proposta tagħna. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam pożizzjoni maquda tal-komunità aħna dejjem ser naħdmu hekk kif dejjem ħdimna. Mhux biss f'sajtis imma anke f'termini ta' pożizzjoni tal-Unjoni tagħna u negozjati internazzjonali dwar l-ambjent bħal dawn. Issa biex nitkellem dwar dawk illi inti qed huma kwistjonijiet politiċi sensittivi u għatton tal-pinna blu. Aħna hawnhekk għedna illi fl-ewwel eh, dokument tal kummissjoni mbagħad aħna ser niddiskutu mal istati membri wara l-laqa ta' sajtis tal-21 ta' settembru aħna edna li ser naraw nappoġġawx il-proposta ta' Monaco jew inkella nistennewx għal riżultati tal-laqa annwali l-21 laqa annwali naraw il riżultati un mbagħad naraw ukoll x'informazzjoni xjentifika oħra li ser tiġi disponibbli bejn Settembru u issa. Issa nafu x'inhi il-laqa, x'inhuma riżultati tal-laqa annwali dawn jistgħu jiġu interpretati bosta modi huwa minnu li kien hemm passi pożittivi li saru jinaħat miżuri mhux biss biex innaqqas il-kwota iżda wkoll miżuri oħra dwar is-sajt u kwistjonijiet oħra. Dan jirrappreżenta pass il qoddim Iżda fl-istess waqt Tres u kol deċiżjonijiet importanti għas-sena d-dieħla biex jiġu stability, l-bit totali u l-Kumitat Ajket u kol għamel analizi dwar il-kriterja tal-listing ta' sajtis. Tistaw tiftakru forsi li din kien element importanti fi diskussjonijiet li kena fawissu settembru il-kwistjonija dwar il-kriterji tal-listing, għal-istan u eżerċizzju illi wieħed irid jagħmlu biex jarek speċi kwalifikax biex jiġi mniżel fil-lista. Il-Kumitat ta' IKET ħareġ rapport dwar din il-kwistjoni f'nofs Ottubru u dan huwa element ieħor illi aħna qegħdin nħarsu leh f'termini ta' deċiżjoni tagħna, ġifieri jekk nappoġġawx il-proposta tal-Monaco biex tniżel il-ton tal pinnablu jew inkella alternativa oħra. Din hija kwistjoni li qed tiġi diskussa bejn is-servizzi, il-kabinet u l-Kummissjoni. Dawk huma l-aktar konċernati jekk kif qed nitkellmu aħna u bħalissa. Ma nistax imbassar f'dan l-istadju. L-istess japplika għal kwistjonijiet l-oħra l-orsit polari. Aħna għanna laqa tal-Komitat tal-Management ta' Sajtis għaddeja palissa għawne parallela eh, ma' din il-laqa. Mek qed jiġi diskus fil-preżenza tal-rappreżentanti mill-Kanada u Greenland u anke l-Istati Uniti ser tkun maquda permezz ta' videokonferenza. Dan se qed nagħmluh biex niżguraw li naraw x'inhu ma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi dwar din il-proposta tal-lista. Għalhekk għal darbohra m'hemmx pożizzjoni finali tal-Kummissjoni. L-istess japplika għal kummerċ tal-Livorju l Junfanti fil-COP 14 sentejn ilu. L-Unjoni Ewropea kienet attur attiv għaliex kemm l-istess kwistjonijiet fl-aħħar wasanna l-kompromess U issa bazi tal-proposti li saru minnaħat kollha miż-Zambja u Tanzanija minnaħa u koalizzjoni ta' pajjiżi oħra pal kenja fost l-oħrajn. Seru kunem hemm diskussjoni simili Iżda l-darbohra u wis kmini l-imbasru xi proposta se toħroġ bija l-Kummissjoni l-Istati membri. Din tista' tkun kwistjoni wkoll sa ċertu limitu li rridu nħalluha miftuħa. Dunħalluha miftuħa biex niżguraw li jkun hemm post fejn wieħed jista' jagħmel manuvra fil-kop u naraw x'inhu post nistgħu nagħmlu biex naqdu l-żewġ opinjonijiet differenti dwar din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. is Thank you, Mr. Chairman, um, and I for the explanation. Grazzi, Signor President, jena nirringrazzja għal-Kommissjoni tal ispjegazzjoni tagħha. Jiena ħerqan li niddiskuti din il-kwistjoni ta' ton tal-Pinna Blum għal-Presidenza Spanjola iżda minix ħerqan għal dan id-dibattitu jekk id-deċiżjoni mill-Kunsill diġà saret bħalissa kif qed aħna din niddiskutuha fil-plenarja. Tista' tgħidilna aktar dwar l-pjanar tal-Presidenza meta ser jiddiskuti l-Kunsill dwar sajtis b'mod uffiċjali. U meta ser iseħħu l-laqat tal-esperti? Meta ser jiltaqgħu flimkien għaliex jien ma li rappreżentanti tal-Kunsill illi huma jiddeċidu dwar dan qabel jew inkella wara li aħna nkunu għamilna dibattitu mal-Kunsill. Soqsi oħra teknika, jiena fimt illi wara deċiżjoni ġewwa Doha f'Saitis e, kun hemm bżonn ta' madwar sitt xhur biex kollox jidħol fis-seħ dan huwa minnu għaliex jekk dan huwa minnu dan ifisser li aħna jekk aħna niddeċidu f'Saitis biex il-ton tal-binna blu jiġi mdaħħal fan-nes wieħed u dan mhux jkun qabel Settembru u Ottubru illi jidħol fis seħħ U dan ifisser li kun diġa għadda kun diġa għaddew 10 xhur mill-istaġun tas-sajt tal-2010. Jekk joġbok tista' tina spjegazzjoni dwar dan, grazzi. Sir Chris Davis. Iva, dwar kommenti li għamil rappresentant tal-Kummissjoni il pola Bez. Forsi tista' tgħidilna x'inhi l-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar data xjentifika fuq l-orsijiet polari qed jgħidu illi il mhux veru mhuwiex minnu illi l-orsijiet polari qegħdin jisparixxu għaliex qed jidħlu dejjem iktar f'kuntatt mal-bniedem. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa inti dwar dan. Il-Kummissjoni kieġobkom. Forsi tista' twieġeb għal mistoqsijiet li sarulek. Grazzi. dwar meta se jkun hemm diskussjoni fil-Kunsill minn dak li niftakar jiena jidur li li il-presidenza spanjola jrid ikollha l-ewwel laqa tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill f'jannar u mbagħad laqa oħra fi frar. Issa dan kollu jagħmel sens li konna laqa tal-grupp tal-Kunsill la darba il-Kummissjoni tkun ħaġet bil-proposta tagħha. E, aħna għanna l-ħsieb illi noħorġu għam malar kem jista' jkun, e, nittamaw illi dan jirnexina namluħ qabel tmim din is-sena jew inkella eh, fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar. Għalhekk l-iskeda eżatta aħna għadna ma nafuwiex f'dan l-istadju imma jider ċar illi se jkun hemm qatt tal-qatt tal-grupp ta' ħidma fil-Kunsill u deċiżjoni fuq il-proposta tal-Kommissjoni trid tittieħed qabel il-laqgħa tal-COP f'Marzu 2010. Ovvjament kien hemm diskussjonijiet informali kemm mal-Istati membri biex aħna naraw ftit xin il pożizzjoni tagħhom f'dan ir-rigward kien hemm ukoll laqa mal-NGOs biex naraw xieħsbu huma dwar dawn il-kwistjonijiet, ġifiri diġa saru għatta laqat informali. U dawn ovvjament se tkun ibbażata fuq mill-proposta tal-Kummissjoni. Issa dwar meta tista' tittieħed deċiżjoni dwar l-inklużjoni fl-annes wieħed. Hawnhekk qed jiġi propost imma jina se jkolli forsi nirreferi għal proposta ta' Monaco għal darboħra, ma' qed jipproponu periodu ta' 18 xar pero jkolli niċċekkja ġifiri mux se jidħol fis-seħ mill-ewwel immedjatament dan. il-proposta ta' Monaco dwar l-inklużjoni fl-annes wieħed hija akkumpanjata wkoll minn proposta għal riżoluzzjoni dwar l-orsijiet polari u n-numri tagħhom sfortunatament jiena minix espert dwar l-orsijiet polari. Eh, imma nista nikseb iktar informazzjoni mill-esperti tagħna u inkun nafu eżatt mbagħad x'inhi il-problema reali. Hawnhekk aħna qed niddiskutu kemm il-kummerċ hija jaggrava il-problema dan huwa wieħed mill-kriterji importanti biex wieħed jiddeċiedi jekk l-orsijiet polari għandhom jitresqu mill-annes wieħed għall-annes tnejn. Jekk il-kummerċ hux verament fil-qalba tal-problema u li jumbat jwassal biex jġustifika illi l-orsijiet polari jitneħew mill-annes wieħed u jitpoġġew fl-annes tnejn li jiprojbixi il-kummerċ. Din hija kwistjoni li qed isemmu wkoll l-istati membri u rridu nkunu ċari dwar dan huwa veru illi l-orsijiet polari huma medda u jekk dan huwa minnu huwa minħabba il-kummerċ jew dovut għal fatturi oħrajn. Jina ma nistaniħu għawnek eh, eh, deċizjoni dwar se tkun il-pozizjoni ħarja tal-Kommissjoni. Imma din hija parti mill-analiżi li trid issir meta wieħed irid jiddeċiedi dwar proposti għal inklużjonijiet fl-annessi. Aħna rajna per eżempju fil-kas tal-ton tal-pinna l-blu u rridu rridna naraw ukoll kemm u l-kommerċ huwa il-kawża fil-fatt ta' tnaqqis tan-numri ta' din l-ispeċi. Grazzi ħafna għaw xaħat iħor illi jishtiq jintervjeni fuq dan is-suġġett. Nirringrazzja lill-rappreżentant tal-Kummissjoni infakkarkom illi l-emendi jridu jiġu prezentati qabel it-8 ta' Deċembru illi aħna eh, suppost illi nivvotaw fil-Komitat tal-Ambjent fl-aħħar ta' jannar u mbagħad eh, probabbilment nerġgħu nivvotaw fuq dan fil-plenarja fi frar. Għallek naddu għal punt li mis dwar il-mistoqsijiet orali illi aħna nixtiequ namlu lil kunsill dwar l-istrateġija u l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea għal konferenza tal-partijiet intom fid-dossier ta'kom għandkom abbozz ta' din il-mistoqsija, mistoqsija neutra, neutrali għall-aħħar. Forsi għaw xaħat illi jishtiq jitkellem fuq dan, dan l-abbozz ta' mistoqsija. No. Oui. Jider li dan mhux il-każ ħadd ma jixtieq jikkummenta. Tistgħu ma lajra din mistoqsija. Mela kulħadd jaqbel li għandna naddottaw din il-mistoqsija li hija tassew profonda dawk favur kontra astensjonijiet Nirringrazzjakom din il-mistoqsija tiġi ippreżentata fil-forma kif qed tiġi ppreżentata lilkom hawnhekk fid-dokumenti tagħkom. Naddu għal punt limes li jirrigwarda il-prodotti medicinali folots. Għamnek aħna rridu nimmodifikaw il- eh, il-direttiva 2001-83 Nat il-kelma l-Sinjura Mattias. Grazzi, Signora President, tal-li għetettini din l-opportunità eccellenti biex ikonna l-ewel skambju ta' opinjonijiet fuq din il-proposta ta' direttiva x'dak illi għanna għawnek u hija proposta ta' direttiva prezentat il konsillu l-Parlament għal prevenzjoni ta' eh, medicinali folots li jidħlu fil-katina tal-prodotti fl-Unjoni Ewropea dan huwa settur fejn maċ memx statistika affidabli, għalek daqstant wieħed siba diffiċli biex ikun jaf eżattament fuq xiex qed nitkellmu. Għalek jina rrit noħloq nara xinu il-kontest, u net nisma il-proposti ta' shadow rapporters ta' gruppi politiċi oħrajn, imma rrit u kol namel xie proposti jiena il-WHO t-is il mija tal- mediċini kollha li jidħlu fil-katina ta' distribuzzjoni huma folot, forsi wieħed fil-mija ma tantx jidher ammont kbir wies meta wieħed qabel dan l-ammont ma dak li, li huwa realtà fil-reġuni oħrajn tad-dinja, imma dan jista' jkollu ukoll impatti importanti anki għal raġuni oħrajn fejn perċentwali ħafna iktar olja, anki fir rigward ta' ħarsien tal-pazjenti illi jridu jkunu fil-qalba ta' dak illi aħna namlu. Jekk aħna hawnhekk ninkludu dak illi mhux inkluż fil-proposta tal-Kummissjoni, jiġifieri beħ permezz tal-internet imma dan itkellem iktar tard, hemm il-perċentwali differenti għal daqstant din hija proposta importanti peress illi eh, hawnhekk eh, hemm il-ħarsin il tal-pazjenti tal u tal-konsumaturi Ewropej jiena ġejt maħtura eh, rapporter għal din il-direttiva U kelli nerġa nibda mill-bidu il-proċess kollu għaliex eh, eh, kelli nitkellem ma' ħafna nies, kelli nżur bosta punti differenti tal-katina ta' distribuzzjoni, smajt il-pozizjoni ta' shadow rapporters u ikolli najt li Dan huwa dialogu illi jrid jitkompla u għalhekk qegħdin hawnhekk illum hemm ħafna problemi, ħafna kwistjonijiet illi jitqajmu f'din id-direttiva u jiena nixtieq nisħaq fuq xuħut mill-aspetti għaliex m'hemmx ħin biex noqogħdu nitkellmu fuq l-aspetti kollha. Jiena se nirref nitkellem biss dwar l-affarijiet l-iktar importanti tul dan il-proċess jiena formajt opinjoni u konvenzjonijiet fuq ħafna kwestjonijiet hemm bżonn li ngħid ukoll li din id-direttiva tri għandha tinkludi fl-opinjoni tiegħi definizzjoni ta' dak li aħna nfissru meta ngħidu eh, mediċina eh, falsifikata. Din hija xi ħaġa importanti ħafna li hawnhekk qegħdin infaslu liġi fuq xi ħaġa illi mhijiex definita, definizzjonijiet huma dejjem importanti, eh, pereżempju per eżempju min huma l-atturi minn dawk involuti, ir-ruoli rispettivi tagħhom fuq dan nerġa' nitkellem iktar qudiem, imma peress li s-sigurtà tal-pazjenti hija priorità nħoss li huwa importanti ħafna illi li konna bażi legali doppja u ma nillimitawx ruħna għall-artiklu 95 fir-rigward tal-funzjonament ta' su intern imma ninkludu ukoll l-artiklu 152 fir-rigward tal-ħarsin tal-saħħa pubblika. Hawnhekk nixtieq nagħmel mistoqsija. Jumejn ilu, intqal li il-politika dwar il-medicini se taddi mid dg Enterprise għal DG ta' saħħa fil-ħdan il-Kommissjoni u għalek issa bazi ta' din il-bidla x'se jkunu l-implikazzjonijiet x'se tkun il-bażi ġuridika li tkun applikabli u xtejkunu l-implikazzjonijiet ħatħul fis-seħ ta' trattat ta' Lisbona. Irrid inkun naf jekk hemmx implikazzjonijiet anki għadwar il-bidla tal-bażi ġuridika. Dawn il bidli huma essenzjali u għalhekk jiena qed nieħu din l-okkażjoni biex nagħmel din il-mistoqsija. U issa jiena nixtieq ngħaddi għat-tielet taħna aħna diġà tkellimna dwar id-definizzjoni ta' xinu mal medicinali folot, unbat issa il-beħ bl-internet il- kummissjoni tħoss li dan huwa barra mill-katina ta' distribuzzjoni legali ma' fċerti stati membri l-beħ ta' mediċini permezz tal-internet hija xi ħaġa awtorizzata, hija xi ħaġa legali għal daqstant. Inħoss li huwa importanti illi aħna noħolqu din id-distinzjoni bejn dak illi jidħol fil-katina ta' distribuzzjoni legali u dak li ma jidħolx. Irridu nkunu ċerti illi ma neskludux mid-direttiva dak illi huwa il-punt ta' tħul ewleni ta' mediċini folots fis-suq. Dan huwa importanti mhux biss minħabba eh, eh, li fl-opinjoni tiegħi il-pubbliku ma jkunx jista' jifhem għalfejn aħna ħallejna barra il-beħ permezz tal-internet għaliex dawn il-mediċini folot jidħlu fil-katina ta' distribuzzjoni propju minn dan il-bib minn dan permezz tal-internet. Issa, meta għanna nitkellmu dwar it-ħul f'dawn il-mediċini folot, eh, din hija prattika illegali u għarrejat u għal daqstant rritu kunem sanzjonijiet għal dan huwa importanti. Ħames punt jirigwarda il-dispozizjonijiet fir rigwarda ta' sikurezza, mekkanizmi għal sigurtà Dan irridu jkunu bazati fuq livelli differenti u dawn il-mekkanizmi irridu jkunu obbligatorji għal mediċini li jinataw bir-riċetta tat-tabib. Umbat fir-rigward ta' mediċini ġeneriċi bżonn ikun hemm ukoll analiżi ta' riskju. Anki jekk jiena naħseb li hawnhekk fir-rigward ta' mekkaniżmi ta' sigurezza irid ikun hemm ukoll armonizzazzjoni madankollu m'għandniex ninsew illi kull darba li jkun hemm stati membri li kollom miżuri iktar stretti bħal per eżempju l-Italja, dawn il-pajizi kollom id-dritt illi ikomplu jħadmu dawn il-mekkanizmi iktar stretti dawn huma konvenzjonijiet li joħorġu li wkoll joħol u jolqtu interessi diverġenti ħafna bejn dawk kollha involuti għalhekk huwa importanti illi noħol unfassu direttiva tajba li tippermettilna illi inlaqaw u naqdu dawn l-interessi li ħafna drabi ikunu divergenti sabiex aħna inħarsu il sigurezza tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika. Għalhekk niġi lura għal kwistjoni tad definizzjonijiet u nżid hawnhekk punt li jidir li huwa importanti ġifieri hemm bżonn li nidentifikaw l-atturi kollha li jagħmlu parti mill-katina ta' distribuzzjoni tal-mediċini U għonek u kollem ħafna kontradizzjonijiet. Għalli xek wieħed jis il-riskju tal-prodott u riskju eh, fil-katina, katina ta' distribuzzjoni iktar sikura uh, telimina l-intermedjarji kollha imma skont oħrajn hemm bżonn li nżommu nirrispettaw ċertu eh, proċeduri proċeduri per pereżempju l-pakkettar imma ebda responsabilta u Jiena naħseb illi hawnhekk huwa importanti mhux biss illi niddefinixxu kunu nafu eżattament daw kollan voluti min huma, imma rridu niddefinixxu wkoll ir responsabilta u r-rwol li huma jaqdu. Mbagħad nqasmu l-ispejjeż sabiex l-ispejjeż finali ma jaqgħux fil-biċċa l-bira tagħhom fuq distributuri. Umbat hawnhekk irridu nagħmlu distinzjoni oħra u hawnhekk nuża l-kelma bl-Ingliż distinzjoni bejn it-traders u il-brokers u nitkellem nuża l-klim Ingliż għax huwa iktar preċiż. Irridu noħolqu din id-distinzjoni għax aħna rridu li din id-direttiva twassal għal katina ta' distribuzzjoni li tkun affidabli. Hemm atturi involuti hawnhekk li għalihom huwa iktar faċli li eh, jippermettu li jiddaħlu dawn il-medicini folot fil-katina ta' distribuzzjoni għallek ir ruol u responsabilta eh, ta' kulħadd li nkunu nafu x'inhu ma jiġifieri li din il-katina tkun iktar operattiva, iktar sigura u mbagħad il-prezz, il l-ispejjeż fondamentali involuti ma jgħaddux għall konsumatur Issa dwar l-ambitu u l-kamp tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva. kull tip ta' medicina jista' jaqa' fl-ambitu ta' din id-direttiva. Imma l idea li ħafna drabi eh, ikkun sira skapitu ta' dak li huwa tajjeb, di speċa li konna forsi direttiva li ma tantx tkun applikabli. Għalek, hemm bżonn li jkun hemm distinzjoni ċara bejn il-mediċini li jingħataw bir-riċetta tat-tabib u l-mediċina li tista' tinxtera bla riċetta tat-tabib mnekaw differenzi bejn l-istati membri. Din deċiżjoni teżisti għaliex dawn huma mediċini li għandhom użu differenti fir rigward tas-saħħa tal-kura u l-ħarsien tal-pazjenti u hawnhekk irid nisħaq fuq xi ħaġa li aħna rridu niggarantixxu li jkun hemm mediċini bħal mediċini ġeneriċi U għonek irridu namlu analizi ta' riskju. Jekk xaħat ikun forsi qed e, e, jiffalsifika il-mediċini u distributuri tal-mediċini li nataw bi u b'mod partikolari mediċini ġeneriċi Umbat il-medicini illi jistaw jinxtraw minar riċetta jkunu esklużi minn din id-direttiva mbagħad wara dħul fis il il-Kummissjoni tippreżenta proposta lill parlament biex tagħmel valutazzjoni tal-mekkanizmi ta' sikurezza mbagħad nkunu nistgħu naraw jekk xira jew le li ninkludu wkoll dawn il-mediċini li jistgħu jinxtraw bla riċetta din il-proposta li tiġi prezentata l-Parlament titqis imbagħad is-sigurezza kollha tal-tipi ta' mediċini kollha għatilkom diġà l-element fondamentali ta' din id-direttiva hija s-sigurezza tal-pazjenti ma' direttiva titkellem ukoll dwar il-kontroll tal-kwalità tal-importazzjoni li xanki per dan il-mezz jidħlu mediċini folot fil-katina ta' distribuzzjoni għalhekk iridu noħol u modell ta' ispezzjoni li tkun ibbażata fuq il-kooperazzjoni internazzjonali u li din tkun ibbażata fuq il-prassi tajba tal-produzzjoni. L-aħar punt li xtaqt eh, inqajjem jirrigwarda il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva għaliex naħseb li huwa importanti ħafna li ninkludu anki l-eċipjenti u mhux biss il molekuli attivi u għamnek jena nikkonkludi, Signora President, billi najt illi aħna nishtiqu li konna direttiva illi tlaqqa l-interessi li jissa huma konfliġġenti sabiex nilħqu il-għan ħaritana tagħna l-inħarsu il-pazjenti, li nħarsu il-pazjenti, nħarsu l-kura pubblika jina a dispożizzjoni tagħkom għedawnek biex nisma' il-kummenti, suġġerimenti tal-kollegi u tal-Shadow Rapporteurs għaliex huwa naħseb li huwa biss b'dan il-mod li aħna sejjer nexxielna biex inlaqgħu l-interessi kontradittorji u naslu għal l-aqwa proposta possibbli li toħroġ minn dan il-kumitat din hija Jiena irrit nikkonkludi billi nirringrazzja il-Kumitat kollu għal l-appoċ illi tana f'din il-ħidma. Responsabilta kienet kbira, l-aspetti pozittivi kolla intlaħqu permezz tal ajnuna u tal-appoċ tagħhom jekk hemm noqasijiet huwa tortijaj, però rridu inħarsu l-aspetti pozittivi illi fija diġa din il-proposta u għalhekk issa jiena l-ħerqana li nismakom. Grazzi ħafna, xol illi għamiltu u apprezzat ħafna eh, mill-kollegi sa' Signora Grostet. Grazzi, Signora President, l-ewenet nishti nifraħ li rapporter għaxxol illi sar sissa. Infakkarkom illi dan il-rapport inna nistennew ħafna żmien, inna nitolbuh għal snin il-Kummissjoni Ewropea li xemmekem hemm jirrappreżenta periklu għal pazjenti u jiena dejjem ħassejt il-falsifikar tal-medicini huwa rejat għaliex il-medicini folots ħafna drabi ma jfejqux u fl-ar każijiet jistgħu jkunu wkoll perikolużi għamlu ħsara għal saxħa u anki joqtlu lil dak li jkun. Il-rapporter għaltinna li dan kien jirrapprezenta 10% mill-beħ kollu ta' mediċini. Għalek, punti ewlenin il-rapporter diġa semmit malaj malaj se lura għal ċerti punti li jom importanti ħafna u najt li jena naqbel ma' rapporter dwar il-bazi ġuridika doppja u li jina naqbel u kol li konna definizjoni wiesa ħafna ta' medicini folot din definizjoni wiesa fl-opinjoni tijaj trid kopri kemm il-medicini li nataw bil riċetta kif ukoll dak li jixtraw bla riċetta u il-medicini ġeneriċi għaliex jiena ma nistax nifhem għalfejn ikonna regolament strett għal ċerti tipi ta' medicini fil-waqt li oħrajn ma, ma jkollomx l-istess, jirrispettaw l-istess standards. Jekk il-medicini ikunu falsifikati bil-riċetta bla ġeneriċi jew le, jistaw ikunu perikolużi għal pazjent għalhekk nixtieq li definizzjoni tkun wiesa ħafna li wieħed jgħid ma rridux noqogħdu nwessaw din id-direttiva biex tkopri il-mediċini li taw bla riċetta xi jkun jiswa flus eh, jew inkella mediċini illi jinbijaw bi prezz baxx ħafna dan huwa għalija argument inaċċettabbli. Mbagħad dak li nħossi huwa importanti wkoll huwa li jkun hemm karta ta' identità għal dawn il-mediċini. Jekk aħna rridu niġġeneralizzaw sistema ta' protezzjoni waħda fil-27 stat membru din is-sistema ta' protezzjoni ti tkun kompatibbli bejn il-27 stat membru u l-prezz ta' teknoloġija jonqos f'ekonomija ta' skala Għalek, jekk aħna mbagħad innaqsu dawn l istandards inkunu qegħdin innaqsu wkoll is-sigurezza tal-katina ta' distribuzzjoni u mbagħad il-mediċini jiġu jiswew iktar. Jekk aħna napplikaw regolament strett għal mediċini kollha f'27 stat membru, allura mbagħad inkunu bil-fors qegħdin innaqsu l spejjes involuti fil-ġlieda kontra dan li falsifikar. Irrit nisħaq ukoll fuq puntiħor li għaliwa essenzjali ġifiri il-proibizjoni tar repackaging irridu nevitaw ma nattux lok għal falsifikar ta' mediċini, irridu niprojibixxu il repackaging din hija l-ewwel regole aħna rridu niġġieldu b'mod effiċjenti kontra l-falsifikar tal-mediċini. Irridu naraw illi bejn il-laboratorju farmaceutiku jiġifieri fejn jiġu prodotti l-mediċini u l-pazjent ħadd ebda intermedjarju ma jkollu id-dritt illi jiftaħ il-kaxxja u l-pakketti tal-mediċini. Għalhekk hemm bżonn illi jkun hemm proibizzjoni illi dawn il-pakketti jinfetħu u jerġgħu mbagħad jiġu eh, s-siġillati għaliex dan jagħti iktar fiduċja u eh, fl-opinjoni tiegħi huwa eh, sens komun wara kollox Għallek din il-karta tal-identità ta' dawn il-medicini se jkonna barcodes illi se jidentifikaw l um, autenticità ta' dawn il- medicini. Unbat hemm sistema ta' l-overboxing li hija soluzzjoni tajba għal Eh, pazjenti għaliex ħadd mu se jmiss il-kaxxa infissa li fija ikun hemm il-mediċuni għax diġà li ma tistax tinfetaħ, imma ikonna kaxxa din il-kaxxa ta' il-pakket tal-mediċini jitpoġġa f'kaxxa illi jissodisfa l eziġenzi tal-stati membri illi jimportawhom il-mediċini. Dawn il-mediċini għaddu minn stat membru għalliħor u hemm bżonn li fuq il-kaxxa jkun hemm l-informazzjoni meħtieġa għal pazjenti bil-lingwa mitkelma fl-istat membru partikolari sabiex il-pazjent ikollu l-informazzjoni kollha li jeħtieġ. Umbagħad dwar eh, li nkunu nafu min hu involut f'din il-katina ta' distribuzzjoni. Dawn l-ekim sejħa atturi huma numerużi għaliex hemm il-produtturi, il-persuni li huma awtorizzati biex jaqasmu il-mediċini, il anki l-ispiżjara fl-istess ħin il-sim ta' responsabilità ta' dawk kollha li huma involuti f'din il-katina u fid-distribuzzjoni tal-mediċini irridu jkunu wkoll eh, stabiliti b'mod ċar dawn kollha jridu eh, spezzjonijiet rigorużi biex naraw li kunem eh, kun għedin jimxu skont l-standards illi skont rispetta dawn l-standards huma jiksbu il-licenzja tagħhom. U dan irrit jisir dejjem eh, flimkien ma' spezzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali illi kol semmet ir-rapporter biex nala Nsemmi punt illi huwa importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi dan huwa l-beħ bl-internet. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar il-falsifikazzjoni tal-mediċini, aħjar nafżaw u najdu lill pazjenti biex qatt ma jixtru mediċini minn fuq l-internet għaliex il-biċċa kbira tal-medicini li jimpjaw permezz tal-internet huma medicini folots. Irridu naraw illi fuq il-search eh, engines eh, ikunem miktub moċar jider illi il-beħ ta' medicini mu ħafna drabi kunu medicini folots jekk jimbijaw fuq l-internet sabiex daw kolla illi eh, jkunu eh, fuq l-internet ikunu jafu x-riski jem involuti meta jixtru il-medicini minn fuq l-internet. Mbżon li ikunu jafu x-perikli jem, mbżon li wieħed ikun lest jħejruħu għal-problema jkun jaf biex jilqa kontrija qabel ma t-prezenta ruħa fil-fat. Da kollu li jina kelli xinajt għal-issa, Signora President, fuq dan il-rapport. Grazzi. Grazzi, Signora Grostet, Abel ma nati l mikrofonu li Signora Rodberent, ikolli ngħid illi għaw tim tal-television uh, eh, fjammingi hawnhekk illi jixtiequ jiġu uh, eh, jiffilmjaw għaw ġew jekk xi ħadd għandu xi oġġezzjoni? Le, mela, Signora Rodberent, jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Signora President. Xtaqt niskuża ruħi ma' rapporter għax għadni kemm wasalt fil-fatt u għasalt wara li kienet bdiet titkellem. Jiena minna li għakan nibdew dal-punt la axxaw nofs. U ma għamilix laqas l-Komissjoni kommissjoni kridu niddiskutaw l-affarijiet meta kunu prezenti, signor Elis eh, ġriet biex tasalaw, jina grat għal dan imma l-mod kif naħdmu, speċjalment għad-dinjetà ta' xogħolna, forsi fil-buro rridu niddiskutu il-fat li jekk ridu niddiskutu affarijiet mal-Kommissjoni, inżommu mal-iskeda li nkunu stabili xejna. Jina rajt minn la oħra biex nġijaw U għalek sur totament wasaltart. tard. Signora President, għandi xi kommenti xnami? Kommenti illi għamilt b'nadi oħra meta ddiskutejna dal-punt anka b'mod bilaterali ma' rapporter jiena grata rapport tiegħu. Mhuwiex dejjem faċli meta tkun qed tfassal l-ewwel rapport fuq kwistjoni hekk kwiesa u komplessa għalhekk xtaqt nirringrazzja lis-Sinjura Mattias għax-xogħol illi wetqet anka għal veloċità u intensità illi bija d daħal kollox fis-sistema. Huwa faċli tajt ovvjament li jina naqbel maħħa fuq ħafna ħafna punti, ma dana kollu naħseb ukoll illi l-bażi legali ta' 95 tista' tiżdied mal-bażijiet legali l-oħra. U naħseb li dan jiffoka aktar fuq l-aspett tas saħħa u naqbel ma' Sira Grostet fuq dan il-punt. Palma qalu s-Sinjura Mattias u s-Sinjura Grostet naqbel illi l-fukar fuq xogħol nando jkun fuq ċertezza legali u sikurta tal-pazjent. Il-pazjenti għandhom jiġu protetti, imħarsa kontra mediċini falsifikati, pal per eżempju pinnoli kontra l-kanċer u ormonali, il-pazjenti jemnu li dawn jistaw jelbu marda serja, mbagħad jissi pinnoli mamulin mit-sokkor jekk kun fortunati u farmaceutiċi illi ma jkunux eh, siguri li jkunu mħalta u għal daqstant id-dritt tal-ħarsin għandu jkun wara kull aspett f'din il-leġizlazzjoni għalek naqbel ma' Sinjura Matti għax anke ma' Sinjura Grostet. Għal daqstant id-definizzjoni hija essenzjali. Ħafna oqsma oħra illi semmew kelima ta' qabli huma importanti wkoll. Pero, fuq definizjoni l-ewel, jina naqbel perfettiment ma Françoise Grostet, anka ġejjin minn gruppi politiċi differenti. Pero kif qalet is-sinjora Mattijax fl-introduzzjoni tagħha dwar sigurta għal-mediċina eh, bil-riċetta, dan huwa l-aspett il għandu jiservi ta' puntatlu għaliex hemm differenza bejn mediċina bil-riċetta eh, waħda li tinbiħ minajr l-elementi ta' mediċina li hija suġġetta għal riċetta jgħidu li jista' jkun hemm effetti kollaterali illi huma tant serji illi jistgħu jiġu preskritti biss minn tabib. Dak li tista' tixtri minn spiżjar, na spiżjar jew mill-supermarket hija biss Eh, kwistjoni ta' medikazzjoni propja u għalhekk ma tix tkun bil-fors suġġett tal-preskrizzjoni mit-tobbek rridu tassew sistema li taħdem perfettament ta' requist. Nistaw niġu ħames oħra u najdu nisridu nwessaw di sistema jew le, però bil-preżent hemm perikli għal pazjenti u l-ikbar periklu u minħabba medikazzjoni bil- riċetta, mux nitkellem fuq medicina li tista' minn mill-internet, fuq dan nitkellem Dal-waqt, kif għalet il-Kommissjoni nirdu nħarsu lej medicina bir-riċetta l-ewwel net. Issa dwar elementi ta' sigurtà smajt li Sinjura ti tipproponi diversi affarijiet hemm bżonn approċ ċar u armonizzat li japplika mal unjoni Ewropea kollha. Sinjura Grostet ukoll laburat fuq dal-punt u qalet illi nistgħu nipprevjenu pakketjar mill-ġdid. Iva nistgħu nagħmlu dan, imma dan ukoll jista' jwassal għal suspetti li aħna rridu eh, noħolqu dannu għal parallel traders. Jina ma jportanix dwar dan, jina jipportani il-pazjent. Ma jportanix jekk ikonna overboxing. Imma jekk permettu dan, mela allura fl-overbox għandu jkollok l-istess elementi ta' sigurta għaliex elementi ta' sigurta bisken minn l-ispizjarja mela ċar il-dan il-prodott inbih mis-snira Rod Berens f'dil klinika f'Berlin. Imma jiena nixtieq nara illi niprojbixxu dak li namlu palissa, iġifiri, eh, paketti għal blisters eh, li ġu frammentati, ma mhuwiex aċċettabbli illi inti tneħħi partijiet minn pakketti kbar u eh, tiframmenta dan dan mhuwiex fl-interess tal-pazjent u jiena nikkonsidra li nnifsi nifs informata tajjeb u jekk nara li rrid ikolli pakketti li rrid nikkonsma fuq bażi regolari jekk nieħu pinnola minn pakkett u tnejn minn pinnola minn pakketti ieħor dan mhuwiex fl-interess tiegħi Irridu naraw li waħda mill prekondizzjonijiet tkun illi narmonizzaw id-daqs tal-pakketti. Sabiex nikkonkludi, forsi nista' ngħid kentejn dwar il-generics, jek dawn għandhom xi ġurtattati separatament jew le. Jiena naħseb li le. Jiena naqbel ma dawk li għajdu fostom idej li rapporter ukoll li jekk prodott ġeneriku għadu suġġett għal riċetta u għat irrit jaddim minn reċetta ta' tabib ma pur ma portanix ek l-original X jew imitazzjoni u għaj applikax jina fl-opinjoni għaj il-prodott għandu jiġi eżaminat minn tabib, xikultant medicina ġenerika ma tamiex wis sens illi tiffalsifikat, kopjali memx bizzejiet flus marbuta ma dan miljen fuq smoħra. Pero kikona definizjoni li din medicina hija sottomessa minn eżaminar mit tabib ma jimportax dan ikunx oriġinali jew prodotti falsifikat. L-aħħar punt uħan temma unek interventi għaj. Kummerċ fuq l-internet, nasab il-kol naqblu illi wahda mill-iktar problemi seri hija appuntu l-kummerċ fuq l-internet. Issa, għannix nħarsu lejn negozju fuq l-internet u għawnek niksbu rizultati pozittivi ta' wisq. Pero meta niġu sabiex niksbu riċetti dan għan dawn għandhom jinkisbu biss minn sit elettroniċi ċertifikati b'logo speċifiku jew spiżjar permezz tal-internet, sidi li li Sinjor Matjax kelmid dan, timbru ta' kwalità għalli pharmacies. Rridu niżguraw illi il-konsumaturi ngħidulhom ma tistgħux tiħdu b'sit kwalunkwe imma tridu tfittxu sit li jkunu ċertifikati lega, legali u mhux sit kwalunkwe. Jek nagħmlu dan, jekk niksbu dan, kollegi, sinjuri, ista jipprovdilna b'modell għal dispożizzjonijiet oħra fuq servizzi fuq l-internet, fuq smoħrajn, fejn b'mod urġenti għandna bżonn punti dispożizzjonijiet li jgħinu l-konsumatur. Grazie ħafna. Staqt najt li eh, aħna bdejna aktar kmini, minħabba li bdinna l-agenda il-bira, u għalek bdejna qabel ma pjanajn oriġinarjament. Is-Sur Termopolos. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Grazie, signora President. Xtaqt nil-għalfat l-Komissjoni ħad id-deċizjoni li titrasferixxi responsabiltajiet għall-industri farmaceutiċi u prodotti minn DG Enterprise u l-industri għaddiġi diġi għal protezzjoni tal-konsumatur. Iċ-ċittadini kienu ilhom jitolbu dan għal żmien twil u aħna fil-grupp tal-ħodor appoġġajna din il-talba. Hija kol kwistjoni ta' saħħa pubblika li kellha tiġi bilanċata permezz ta' użu tal-kriterji. Kriterji ġusti, il-kriterji għandhom bżonn ikunu bbażati fuq kriterji ta' ispezzjoni u mhux bbażati fuq l-interessi tal-industrija tal-farmaceutiċi. Għal daqstan staqt nisħa illi Hippokrates innifsu kien qal illi l-ikel huwa il-mediċina reali tiegħi. Is-saħħa tan-natura, is-saħħa is-saħħa tal-bnedmin. Ovvjament, għanna ħafna mediċini illi jippruvaw jikkuraw is-sintomi u mhux il-kawża. U għanna wkoll il-problema ta' mediċini falsifikati li ħan diskuti dal-waqt. Ovvjament aħna ma nixtiequx li daw ikunu importati fl-Unjoni Ewropea jew esportati mill-Unjoni Ewropea. Għal daqstant se nistennew sabiex naqraw il-verżjoni bil-miktub tal-rapporteri, ma l-messagġ tiegħi u il-proposta tal-Kommissjoni huma pass fid-direzzjoni tajba, huma pass biex inħarsu s-saħħa tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Punt ieħor li u li ħankunu qed niddiskutu aktar il-qoddim, il-punt dwar mediċini falsifikati. Dan mandux ikun bazat biss fuq uh, Eh, proprjetà intellettwali u kopji. Dawn huma biss interessi kummerċjali u mhumiex marbuta direttament mal-ħarsin ta' saħħa pubblika. U kol għanna bżon regoli sabiex nidġildu beħ falsifikat fuq l-internet. L-internet huwa lajn numru wieħed tal-prodotti falsifikati fis-settur tal-mediċina. U għet nittrattaw ukoll il-katina ta' distribuzzjoni klassika tal-medicini falsifikati, meta fil-fatt hemm evidenza li hemm ħtieġa għal miżuri għal dak li nxaqsam l-internet ukoll. Mill-perspettiva legali, id-direttiva fil-preżent ma tistax tintroduċi beħ fuq l-internet, miżuri fuq beħ fuq l-internet fil-prezent. Pero l-miżuri madana kollu jistaw jiġu inklużi taħt il- bażi legali preżenti. Nistgħu nipprojbixxu ħlas għal mediċina fuq l-internet per eżempju. Jekk iridu noħol u reġistru tal-internet għal prodotti farmaceutiċi reġistrati, din għandha tkun miżura li għandha tiġi introdotta fejn f'pajjiżi fejn beħ fuq l-internet huwa permess. Jista' jkollna wkoll logo ta' ċertifikazzjoni għal beħ fuq l-internet tal-mediċini u wkoll għandna bżonn definizzjoni ċara ta' xi rappreżenta prodott mediċinali falsifikat bbażat fuq il-kriterji ta' WHO. Dan sabiex inkunu nistgħu nappoġġjaw kooperazzjoni internazzjonali bejn l-Istati membri u l-pija tad-dinja. Jina xtaqt nappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni sabiex inżidu l-ispezzjoni tal-katina ta' beħ u kol l-ingredienti attivi. Xtaqt insemmi il- talba sabiex il-partijiet interessati kollha fil-distribuzzjoni tal-katina, il-katina tal-distribuzzjoni, isir reġistru tagħhom, reġistru jkun disponibbli għal kulħadd. Finalment, għanna bżon taħriċ kif suppost u kol arfin fost il-publiku sabiex individwi kunu jistaw jamlu xiri responsabli u jikontribwixxu għal identifikar bikri ta' prodotti illegali u falsifikati. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Jana Kutakis. Grazzi ħafna. L-għennet xtaqt najt naqbel kważi perfettament ma' rapporter li fuq ħaġa waħda. Jekk xaġa tmur ħażin, mhix responsabilità ħamma tan alkohol aħna skwadra fuq dan. Jiena ħad gost nara kif id definisċejna id-definizzjoni ta' xanna namlu u anka limiti. Preskrizzjoni, non preskrizzjoni, eh, ġeneriku, eccetera, eccetera. Fl-opinjoni tiegħi jekk fetwa il-pazjent b'mod negattiv hija responsabil tagħna li neżaminaw is-sitwazzjoni f'dan l-istadju. Hemm żewġ oqsma fejn aħna rridu nkunu konxi ta' xed jiġi problemi u jien naħseb li għanna nitkellmu dwarhom bħalissa. L-ewwel net id-direttiva għandha eh, titħaddem mill-perspettiva loġistika. Nistgħu ħarsu lej pakketar mill-ġdid, il-katina ta' distribuzzjoni, posta distribuzzjoni, U din ħatkun sfida lina l-kol, il-posta distribuzzjoni għaliex ridu nżommu f'moħna illi ħafna drabi dawn huma ġejjin minn ehm, spiżeri żgħar. U rridu namlu xaħġa ħaġa li huma jistaw iħadmu fil-prattika xi ħaġa li ma jkollix effett negattiv fuqhom ekonomikament f'dan il-klima diffiċli. Din nipproteġu nħarsu il-pazjent imma fl-istess ħin niżguraw li qed naħdmu ma' xaġa li tista' titħaddem in-negozju. Il-qasam li jħor li huwa importanti huwa l-internet naf li ħankunu qed niżaminaw dan il-punt u qed nitkellmaw hawnhekk fuq eh, xi ħaġa wiesa ħafna, jaxħġa xi ħaġa li qed tiċċaqlaq mod kontinwa u nistgħu naraw li f sena f'tem ta' sena l-affarijiet ikunu bidlu. 50% tal-mediċini falsifikati ġejjin mill-internet u 50% eh, tal-prodotti li jibjaw huma prodotti falsifikati rridu nħarsu lejn internet għanna niddiskutu issa però hija xi ħaġa ħadd tkun qed tinbidel u rridu indirizzaw il-kwistjonijiet hekk kif jitfaċċaw. Xi ħadd issuġġerixxa logo, però jiena m'iniex ċerta li din taħdem fil-prattika għaliex faċli tikkopja mill-logos. Però hija xi ħaġa li wkoll irridu neżaminaw f'aktar dettall. Si, grazzi. Sir Peter Lisa. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite den Dank an die Berichterstatter. Grazie a te, Signor Presidente. Jinnu kol, nishtiq nifraħ li rapporter, Signora Mattias. Jina naħseb li l-Kummissjoni tatna proposta tajba tista' tgħid. Ovvjament jeżistu bosta konflitti hawnhekk l-ewwel ħaġa, il-ħtieġa immedjata li nitrattaw il-medicina falsifikata u nagħtu lill-pazjenti s-sigurta' li huma jeħtieġilhom. Qabel il-proposta minn tal-Komissjoni kien hemm diskussjoni dwar il-fatt li jekk aħna naġiċu xiftit iż u u dannu l-importi paralleli, minnix nappoġġa l-importi paralleli għonek, iżda jekk aħna irridu li konna dawn l-importazzjoniet paralleli f'xi pajjiżi, ovvjament dan seru wassal għal żieda fil-prezzijiet tal-prodotti farmaceutiċi hawnhekk issa. Ir-realtà hija li mbagħad isofru l-pazjenti. Għaliex huma ma jkunux jistgħu eh, jakkwistaw il-mediċini jekk dawn ikunu jiswew ħafna. Ovvjament il-prezz huwa tassew importanti meta aħna qegħdin nitkellmu dwar x'jista' jiġi finanzjat mis-sistemi tal-kura tas-saħħa u ma jistax jiġi finanzjat. Għalhekk dan irridu nżommu f'moħħna. Fid-dinja perfetta ma jkunniex importazzjoni parallela li il-prezzijiet ikunu l-istess kullimkien. Sfortunatament għanna dawn id-differenzi fl-Europa u għalek huwa għavijabli li jkollna l-importazzjonijiet paralleli. Nafu li fl-10 snin li ġejjin maħniex eh, ser niksbu dan. Huwa importanti u kien tajjeb li kien hemm proposta bilanċata biex aħna ntejbu sigurtà u fl-istess waqt ma nagħmlux dannu eh, kbir l-importazzjonijiet paralleli. Għandi eh, mistoqsija l-Kummissjoni dwar komitoloġija espress fil-proposta jingħad illi il-Kummissjoni eh, hemm miktub il-Kummissjoni tgħid il-Kummissjoni tagħmel. Aħna dan ma jaġobniex fil-Parlament ovvjament. Aħna ma rridux nagħtu ċak miftuħ lill kummissjoni biex tagħmel li trid. U għalhekk aħjar li nħarsu lejn f'aktar dettal biex naraw x'ser jagħmlu l-partijiet interessati fl-industrija tal-farmaceutika u anke fil-katina ta' distribuzzjoni. F'dan il-kuntest jina naħseb li rridu noqogħdu attenti għas sigurtà ovvjament iżda anka għal protezzjoni tad dejta Meta nħarsu lej kif jinbieħu ċerti eh, prodotti E, ċertu pakketti hemm problemi fid-data, jrid ikun hemm it-traċċabilità ovvjament. Il-prodott farmaceutiku kif ordnat mill-kumpanija qed jiġi mwassal il-pazjent kif għandu jkun. Imbagħad din hija kwistjoni tal-awtoritajiet jekk għandhom supervizjoni biżejjed, hija idea tajba li produtturi ikun jaf li ma pazjent partikolari qed jakwista il il, il mediċina U għalhekk aħna rridu li konna din it traċabilta iżda ma rridux li l-informazzjoni kollha tingħata lura lil produtturi għaliex imbagħad jista' jkun hemm abbuż minn dan. Dwar dak li ntqal fuq l-internet jiena naqbel ma kollox, naħseb li eh, rridu nieħdu l-ħin tagħna f'dan id-dokument biex niżguraw li l-perikli tal-internet jiġu indirizzati. Dwar eh, l-overboxing, il-kaxxa fuq oħra, jiena naħseb li dan irridu niddiskutuha aktar Sa fejna fien ma ġiġ propost mill komissjoni Dwar il-prezzijiet aħna għandna problema illi m'għandniex eh, daqsijiet armonizzati tal jar fl-Unjoni Ewropea. M'għandix idea għaliex dan huwa hekk, iżda sakemm jibqa' hekk. L-overboxing mhux ser risolvi din il-problema li għanna ħna. Għaliex hekk ikonna kaxxa oħra addizzjonali u konna bosta daqsijiet ta' pakettjar dan mux se risolvi il-problema. Dwar il-bazi legali do pjassa. Dwar wieħed ħamsa tnejn jiena m'għandix problemi, iżda jekk irridu niddiskutu din kif inuxiera, irridu nagħmluha ċara li ma artiklu kull bażi legali tirreferi għalih jekk ngħidu bażi legali doppja biex nagħmlu xi ħaġa s-saħħa jiena naħseb li b'mod legali dan ma jagħmel sens. U għalek biex dan ir reġġi rridu naraw fejn japplika wieħed 52 u fejn artiklu 95 japplika. Xi kollegi tkellmu dwar dan il-punt partikolari u qalu li issa hija diġi industrija u intrapriża illi issa batet il-kompetenza tagħha l-DG saħħa. Ma nafx għaliex irridu nużaw artiklu 95 kellna liġi ambjentali minn DG Ambjent, din waslet għand il-Kumitat tal-Ambjent ukoll. Iżda bazi ta' artikolu 95, artikolu 95 jgħid li hemm livell ta' protezzjoni għas-saħħa pubblika u ambjentali. għalhekk jiena ma narax għaliex fuq kull każ irid ikonna bażi legali doppja. Dwar l-ambjent u saħħa pubblika nistgħu naħdu minn artikolu 95. Li tkun xi tkun id-diġi responsabbli minn dan, jiena m'għandix oġġezzjonijiet għal dan, iżda naħseb irridu nkun xi ftit aktar trasparenti dwar dak li ngħidu, għandi xi mistoqsijiet ta' rapporter ukoll. Biex tħares lejn dan, u naraw li il-Komissjoni għaslet biss eh, artikolu 95 u jekk dan isir xtir kostanzi waslu għal-jom grazzi. Issa, issu Liz. Grazzi, su Liz, Signora Liza, issa Signora Pavalova. Grazzi, Signora President, jina u koll. Nishtiq nifraħ l-Komissjoni għal din l-inizjattiva ambizjuża u l-proposti għalix aħna jina nistaqsu biex ikon nazzjoni minnaħa tagħhom. Jiena nishtiq nifraħ ukoll l-rapporter Għaliex huwa tassew diffiċli li wieħed isib konsens għal proposti tagħna. Anke jekk jidher li issa wasanna għal pożizzjoni komuni. Hemm xi djufijiet iżda hemm xi noqasijiet u dawn huma marbuta mal-istudju tal-evalwazzjoni tal-impatt minnaħa tal-Kummissjoni. Hemm nuqqas ta' ċifri hemmhekk li jirreferu għas-suq legali u legali għal mediċini falsifikati u hemm nuqqas ta' referenza wkoll għal eh, l-evalwazzjonijiet tal-ispejjeż differenti. Saħġa oħra li rridu niddiskutu huwa l-impatt ta' dawn il-miżuri ġodda u rekwiżiti tal-prezzijiet tal-mediċini għal pazjenti u għall konsumaturi Dwar ir-rapport il-Kummissjoni tgħid illi l-industrija hija lesta li tikkompensa l-ispejjeż kollha tal-miżuri ġodda iżda mhijiex din ma ġietx konfermata mill-industrija u fil-laqat li kellna magħhom dan huwa l-ewwel darba li huma qegħdin jgħidu li lest li jassorbu kull spejjeż li jkun hemm. Hemm ukoll nuqqas ta' data li wieħed jista' joqgħod fuqha dwar l-ologrammi u l prodotti medicinali. Jena niproponi li jkun rapport implementazzjoni Is-soltu dan isir wara ħames snin, iżda minħabba li din hija kwistjoni importanti u jista' jwassal għal eh, żieda fil-prezzijiet tal-mediċini jiena nissuġġerixxi li kon dan rapport wara telet sena. Kun hemm evalwazzjoni dwar l-effiċenza u l-miżuri ġodda u jekk hemmx potenzjal fejn tiġi estiża l-ambitu tal din il-proposta. Irridu wkoll niddiskutu il-kriterja ta' riskju għall-istabilta u jekk dawn jistgħu japplikaw il-mediċini kollha, pereżempju il-prodotti mediċinali ġeneriċi li mhumiex soġġetti għal falsifikar. Jekk napplikaw dan minżur kollha lil mediċini kollha dan ser joħloq impatt fuq is-suq kollu anka jekk għanna għas minn 0.7% mill-ġeneriċi li huma falsifikati. għal istabilità rridu niżguraw li l-informazzjoni miġbura ma tqajjimx fissjonijiet ta' privatezza eh, jew inkella interess kummerċjali, per eżempju d-data dwar in-numru u t-tip ta' mediċini li jimbiħu minn spiżerija waħda dan ma jridx jiġi disponibbli għal produtturi. U forsi nistgħu niddiskut dibattitu anke jekk dan mhuwiex il-lok, x'tip ta' sistema tista' tiġi użata biex għidhom hemm tal-prodott u rridu niddeċiedu x'ser tagħmel is-sistema u x'ser tkopri din is-sistema. Ġemma din hija diskussjoni xi ftit diffiċli. Il-proposta mhix qed tindirizza l-kwistjoni kollha u ma tippruvax tidentifika din il-kwistjoni ta' mediċini falsifikati Il-Kummissjoni qalet li hija qiegħda biss tipprova titratta din problema ta' wieħed fil-mija permezz tal-katini ta' distribuzzjoni. Dunħarsu li problema tal-internet, il-beħ fuq l-internet huwa huwa sors ewlieni, aħna danna fuq konvinti dwaru u din il-proposta ma tweġibx għal din il-kwistjoni ewlenija. Jiena naħseb li l-Kumitat imkojrit ikollu eh, opinjoni eh, importanti hawnhekk irridu nużaw dan id-dibattitu biex niftħu d-diskussjoni unsejħu l-Komissjoni biex tinvolvi ruħa aktar il kwistjoni u ninformaw l-Komissjoni dwar ir-riskju ta' prodotti falsifikati fuq l-internet. B'mod ġenerali, li falsifikar għalija huwa kriminalità organizzata. Għanna diġa l-opinjoni ta' WHO dan li jinqas wieħed fil-mija tal-mediċini li jimbiħu fil-katina legali huma falsifikati u dan jiena ġenni biex nibat mistoqsija bil-miktub il-Komissjoni l kunsil biex nistaqsi dwar il-miżuri ta' koordinazzjoni eżistenti fil-qasam ta' ġustizzja, pulizija u dwana biex ukoll biex il-Kummissjoni tiżviluppa aktar inizjattiva f'dan il-qasam. Issa ser naqralkom il-mistoqsi il-tweġiba jiena sodisfatta bit-tweġiba tal-Kummissarju eh, Barro se naqra bil-Bulgaru kieġobkom il-sul headphones dan jgħid il medicini falsifikati huma teddida. Dinja teddida mhux biss marbuta mal-kriminalità organizzata iżda wkoll mas-saħħa pubblika. Il-Kummissjoni hija sensittiva dwar din il-kwissjoni qed tipprova twieġeb u tirreaġixxi mhux biss termini leġislattivi ma anke f'termini operattivi. Dan qed tipprova tagħmlu billi tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u koll edha tinforza l-livell speċifiku ta' sanzjonijiet kif ukoll kooperazzjoni amministrativa mal-produtturi jew kol edha tisħaq dwar l-importanza ta' miżuri repressivi fl-attivitajiet ta' laboratorju, laboratorju Ewropew tal-Mediċini. Dan qed tagħmlu dwar l-aktar il-liċenzjar tal-prodotti mediċinali. Jiena nishtin sejħ il-Komissjoni biex tara dan il-falsifikat tal-medicini bħala kriminalità organizzata jina ħirqana li nara aktar azzjoni f'dan ir-rigward għaliex naħseb dan ser jtina aktar fiduċja li l-problema ser tiġi trattata b'mod profond. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Siba. Danke, Frau Präsidentin, das auch uh, mein Dank. Grazie tassew, Signora President. Xtenni ringrazzjaw kolli rapporter. Anke jekk hija da ġdida res qed punti tassew importanti u tajbin. Jiena naħseb li din diskussjoni turi illi fir-realtà l-politika waqgħet lura. U jien naħseb li rridu napproċċaw na, kon approċċ aktar wiesa. Huwa minnu illi l-internet wassal għal aktar possibiltajiet għal pazjenti u l kondizjoni tassu suq jimbidlu. Na naħseb li f'din proposta aħna ma rridux naħsbu biss dwar is-sigurtà għal pazjenti għalkemm dan huwa lan l-aktar importanti. Jiena naqbel ma dak maroberen dwar dan. Iżda aħna qegħdin ukoll noħolqu swi fejn il-mediċini jistgħu jinbieħu bi prezzijiet li jfisser li dan huma aċċessibbli għal kulħadd. Għalix l-aħjar medicina u l-iktar sigura mhix tajba bizzejiet ikja disponibli disponibbli biss għal dawk l-elit li jistgħu suwa. Fl-opinjoni tiegħi huwa importanti li aħna nippruvaw noħolqu swiq operattivi u wkoll inkisru l-monopoli. L-iktar il-kartels li u mill-istati membri metu ma jaħdmu eh, ma bosta kumpaniji farmaceutiċi. Naħseb l-Unjoni Ewropea tittamel ħafna f'dan il-qasam l-aktar fis settur tal-kura tas-saħħa meta aħna nħarsu lejn potenzjal tas-suq naraw illi fadallu ħafna potenzjal biex aħna nkunu nistgħu innaqsu l-prezzijiet. Din jew kol kwistjoni ta' kompetittività u innovazzjoni. U għalhekk aħna irridu nisu noħol u sigurta fis-settur tal-farmaceutiċi, ovvjament irid ikun hemm ukoll eh, il-ħarsien tal-privattiva dan li falsifikar huwa problema għaliex jagħmel ħsara l-innovazzjoni l-industrija tagħna kif ukoll il-pazjenti. Jiena naħseb irridu naraw kollox miġbur flimkien u mhux biss nifukaw fuq problema waħda speċifika, iżda rridu nieħdu konsiderazzjoni l-problemi l-oħra wkoll. Jina naħseb li rridu nitrattaw il-problemi mill-eruq tagħha waħda mill- problemi ewlenin hija li aħna rridu u sistema ta' sigurtà għal pazjenti iżda wkoll għall industrija tal-farmaceutika, iżda wkoll anke għall-istati membri. Naħseb li l-punt imqajjem minn Peter Liza huwa sew importanti għaliex aħna għandna sistema ta' sigurta anonima permess tad data protection. Għaliex nafu li meta aħna nitkellmu dwar is-Swift data Meta konna tkellimna dwar aħna kellna nkunu tassew eh, eh, attenti biex nevitaw li kunem senders doppi. Jina naħseb li meta rapporter tfassal rapport eh, bil-miktub tista' tispjeda aktar dan u tħares aktar lejn il-ġejjina li naħseb li jekk aħna nitrataw biss problema waħda speċifika inkunu qegħdin ma nkunx qegħdin nħarsu biżejjed b'mod wiesa lejn affarijiet. Irridu nittrattaw il-problema tal-internet u kol meta nħarsu l-kummerċ fuq l-internet, emmek jiva kienem l-aktar zieda fil-prodotti medicinali falsifikati. Irridu nħarsu l-futur b'mod koraġuż. Sissa dan ġi trattat blaqwa mod, iżda inkoraġiċi l-kollegi kollha biex jibqaw mixjin f'din id-direzzjoni biex bekk aħna fil-Parlament noħolqu l-kondizzjonijiet ċirqa il pazjenti u l-om sigurta u prezzijiet tajbin, grazzi. Grazzi, Sur Sibe, il sinjura Georgette Lalis. Sinjura nishti inati lilek il-mikrofonu biex twieġe pal bosta mistoqsijiet li sarulek. Nibda Nasab li l-ewel irrit nindirizzaw nitkellem dwar kwistjoni tal-bazi legali, karatteristiċi ta' sigurta l-internet u eh, kemm tejn fuq il-komotoloġija dwar il-bazi eh, legali, kolli najt illi dan uh, ma jiddependix minn fejn jinsab is-servizz jew min hu responsabbli għal servizz fil-Kummissjoni ma kontenut tal-proposta. Sissa il-farmaceutiċi kienu bbażati fuq l-artiklu 95 u kienu dejjem deċiżi minn dan il-Kumitat u mill-Ministri tas-Saħħa qatt mill-Ministri tas-Suq Intern u laqas il-Kumitat għas Suq Intern. Għalek eh, huwa irrilevanti jekk il-farmaceutiċi u għaw taħt il-DG Sanko jew le dak li huwa rilevanti madana kollu huwa li rridu nżommu f'moħħna illi hemm kwistjonijiet illi ma jkunux jistaw jiġu eh, trattati taħt l-artiklu 168 li issa sar l-artiklu 152 il-ġdid. L-artiklu 168 jgħid li nistgħu narmonizzaw il-kwalità u s-sigurezza tal- mediċini imma hemm it-tielet rekwiżit illi ehm, għal mediċina li titpoġġa fis u din hija l-effikaċja kemm hi effettiva. Jiġifieri aħna ma nistgħux nirregolaw l-effikaċja ta' mediċina taħt l-artiklu 168 għandna bżonn l-artiklu 95 dawn huma kwistjonijiet legali illi servizzi legali ta' tliet istituzzjonijiet iridu jaħdmu fuqhom flimkien. L-artiklu 168 fih stqarrija marbuta miegħu l-istqarrija 32 illi tagħti perspettiva kompletament differenti fuq il-sussidjarjetà u l proporzjonalità test illi eh, jgħid illi il- kura ta' saħħa pubblika trid titħares għal kull deċiżjoni li tittieħed fuq livell Ewropew u mhux fuq livell nazzjonali għalhekk naħseb li din id-diskussjoni għandna nerġgħu naqbduwa iktar tard. E, se jkollna bażi legali doppja l-artiklu l-artiklu 14 li huwa l-artiklu 95 il-ġdid u l-artiklu 168. Aħna naqblu li hemm bżonn li aħna nieħdu wkoll id-definizzjoni ta' laqda dinja tas-saħħa WHO biex inkluduha f'din riżoluzzjoni ma dejjem ikun hemm eh, eh, ċertu ammont ta' impreċizjoni għalix jista' jkollok medicina li tkun autorizzata legal, legalment fejn il-kwalità tkun eh, ta, ta, ta' lot tkun eh, baxxa mingħajr ma dawn il-mediċini jkunu folot, ġifieri dejjem se jkun hemm dak eh, dik il-parti tal-mediċini illi ma tkunx ta' kwalità indaqs ta' l-oħrajn, ma dan m'għandux ikun fid-definizzjoni tat-testi li qed niddiskutu llum issa dwar il-sikurezza għamnek irrit najdilkom xaħġa xej xej biex għalmenu nitċarraw il- kwistjoni l-autentiċità u kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma l-identifikar mumiex armonizzati. Dawn huma esklużi b'mod ċar mill-leġislazzjoni dwar il-farmaceutiċi li jaffisseħ bħalissa u dawn jaqaw taħt kompetenza nazzjonali. Dak illi aħna rridu namlu permezz din il-proposta huwa li ninkludu dawn iż-żewġ elementi u li narmonizzawhom aħna qed nissuġġerixxu illi kif miktub it-test bħalissa jfisser li se jkun hemm karatteristiċi ta' sikurezza waħda biss u mhux 27 u waħda skont jgħid it-test. It-test jgħid element ta' sikurezza wieħed illi jieħu post 27 jekk tassew hemm 27 eh, karatteristika ta' sikurezza dan huwa possibbli għal minħabba li l-ambitu li qed nipproponu aħna qed ngħidu li se nieħdu approċċ bbażat fuq ir-riskju għaliex irridu nimxu eh, skont il-prinċipju ta' proporzjonalità imma kif spjegajna wkoll fl-analiżi ta' l-impatt għalissa m'hemmx eh, mediċini folot per eżempju għal l-OTCs dak il-medicini li jinxtraw mill-spizzerija bla riċetta u għalek din danna din proposta tirrigwarda biss il-medicini li jinxtraw bil-riċetta tat tabib Nerġaw lura biex nirrevedu dan kollu minn ħames snin oħra skont kif tevolvi jew jevolvi il-kummerċ tal-medicini iffalsifikati. Il- eh, safety feature ma tiswix ħafna flus Jiġifieri mhux se jkollha impatt fuq il-prezz aħari tal-mediċina. Il-kwistjoni hija t traċċabilità u id-databases. Imma aħna bħala soċjetà irridu inħalsu eh, sabiex il-mediċini li aħna nieħdu ikunu traċċabbli. Għanna dan fuq il-bajt, fuq il-mlaħam, għalfej mhux fuq il-mediċini din hija għażla li s-soċjetà trid tagħmel. Jekk aħna ma rridux inħalsu, mela mbagħad eh, nitilfu ħafna mis-sikurezza fil-katina tal-provista għal-mediċini. Dwar l-internet mbagħad kull beħ li jsir ta' medicina bir-riċetta minn website kanadiza lil residenti u ċittadin Belġjan diġa jikser madwar 15 il-dispozizjoni legali tal-liġi Ewropea ġifiri il-liġi edha hemm imma l-implementazzjoni u l-infurzar huwa diffiċli ħafna fil-kas tal-internet. Ġifiri il-fatt mhux illi l-proibizzjonijiet ma jeżistux, jeżistu imma ma jistawx ikunu infurzati minħabba in-natura ta' dan il-mezz. Aħna lesti li niddiskutu dak kull possibilità illi se jsaħħaħ il-kontroll tal-beħ li jsir permezz tal-internet. Ġifiri kull ideja illi intom ikolkom, sistema ta' tracking, logo, aħna lesti illi uh, nilqaw l-ideja ta'kom. Fl-aħħar net dwar il-komitoloġija, is-sur Liza għajem dan il-punt meta aħna uh, fassanna din proposta ċa kienet hemmhekk il- tħul trattat tal Lisbona fil-fat jidħol fis seħ illum u għalek issa irridu naraw kif it-tħul fis seħ ta' trattat ta' Lisbona se jkollu impatt fuq il-komotoloġija. Jina mandiġ proposta ċara x'namlilkom għalissa imma naqbel li din hija xi ħaġa illi rridu eh, naraw se nagħmlu dwarha. Grazzi ħafna. Grazzi. Eh, din il-kwistjoni tal-komitoloġija twassalni biex infakkarkom illi mill-nofs lej u minuta eh, ta' dalodu insomma daħal fisseħ il-trattat ta' Lisbona, Sinjura eh, rapporter tixtieq terġa' t-intervjeni, naħseb li għandek konferma tal-kwalità eċċellenti tal-rapport tiegħek mill elogi illi smajt madwar il-Kamra illum. Jena mandi xejn xinżid, Sinjura President, ħlif li nirringrazzja l kulħadd tal-interventi u għal kjarifiki li tatna il-Kommissjoni li huma importanti u kol. Il-diskussjoni se tkompli, dibattitu se jkompli kun intensiv, kun twil sabiex eh, naslu għall aħjar soluzzjoni. Il-kol naqblu li il-sistema prezenti ma tindirizzax il-problema reali kiku mandiġ bżonna din l-direttiva għal daqstant għannom ta' l-interessi differenti għanna lan komuni illi naslu għal direttiva illi propju tindirizza dawn l-interessi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nirringrazzja rapporter, rappresentanta tal-Kommissjoni, qabel ma eh, nalqu din il-laqa, natikom l-agenda dan il-rapport se jiġi uh, diskuss fis 27 ta' jannar ta' sena d-dieħla eh, l-emendi rridu jkunu prezentati fid-9 ta' frar u f'Mejju nivvotaw f'Mejju ta' l-2010. Is-sur Xlita? tafu li aħna għanna dan il-proċedura din il-proċedura regolatorja bi skrutinju u hemm uh, ingredient ġdid illi uh, li se jiġi inkluż fil-ambitu tal-regolament e wieħed aħna irridu nieħdu deċiżjoni qabel 8 ta' Deċembru jekk irridu noġġezzjonaw li dan eh, l-ingredient jizdiet jiddaħħal. Forsi dan il-punt nistgħu niddiskutuh qabel ma jkun tard wisq. Dak li nipproponilek sur Schlitter huwa illi eh, tikteb oġġezzjoni bil-miktub sabiex imbagħad inkunu nistgħu niddiskutuha b'mod miftuħ u trasparenti. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Eh, nawguralkom li klat tajba u nerġaw nil-taqaw fit-tlieta.